naddu għal punt li jmiss fil-agenda illi għanna għawnek dikjarazzjoni fuq l-Iran minnaħa tal-Kunsil u tal- u tal-Kummissjoni. Naddu għasur Karl Bilt fisem il-Kunsil. President, onorevoli, u għonur li jena E, e għataw nek nkellimkom minn dan il-post u f'sen kun għaw f'dawn istiċur li ġejjin. Se nitkellem issa fuq Iran qabel ma nidħol. Fis-sustanza ta' din il-kwistjoni nixtieq nesprimi il-kondoljanzi l-Iran fuq l-inċident traġiku li ġara l-lum. Ħafna nies mitu u nesprimu s-simpatija tagħna il-daw kolla li kienu affettwati minn din is-traġedja. Il-kwistjoni tal-Iran hija għandha priorità kbira fl-aġenda tal-Svezja. <clears throat> L-ewwel net mm, il-kwistjoni tal-riżultati tal-elezzjoni u anki tal-inkwiet li ġara wara l-elezzjoni u l-iżviluppi politiċi li rajna minn dak iż-żmien law. Intkom kollha konxi mill-fatt li l-Unjoni Ewropea ħadet pożizzjoni qawwija ta' prinċipju fuq dawn l-avvenimenti. Aħna irrepetejna li kwistjonijiet huma il-kompetenza tal-autoritajiet iranjani. U dana eh, jider ċar minn dak li rajna li qed jiġri fil-toroq tal-Iran, il-violenza eh, li rajna u anki l-użu tal-forza kontra il-dimostrazzjonijiet paċifiċi u aħna ikkundannajnijom dawn kolla il huma kontrari għal l-standard u għal valuri li aħna nirrappreżentaw u u jkollu kol kontra, jimxu kontra il-xewqat tal-soċieta demokratika e, li esprimew ħafna iranjani. Dana xifisser, ifisser li aħna għadna fil-politika prinċipali tagħna illi nixtiequ li jkun hemm relazzjoni aħjar mal-istat mal tal-Iran. Hija relazzjoni importanti ħafna illi tista' jkollha impatt fuq l-iżvilupp tar-reġun. U nittamaw illi fil-futur se jkun hemm il-possibilità għal eh, relazzjoni verament iktar pozitiva. Qabel ma nagħlaq nixtieq nitkellem fuq kwestjoni li la tinkwetana il-kwistjoni illi l-autoritajiet zammew personalitajiet Ewropej ċittadini Ewropej u nis li kienu edin jaħdmu emmek aħna edin f'kuntatt mal-autoritajiet aħna nikkonsidraw li l-akkużi li jem kontra dawn in-nis huma infondati u aħna se nagħmlu ħilitna kollha mal-awtoritajiet iranjani biex eh, nwaslu għal soluzzjoni pożittiva ta' dawn il-problemi. Grazzi. Grazzi. Issa naddu għal komissarju Ashton għal ħames minuti. Grazzi, President. Dina l-ewwel opportunità tiegħi li nifraħ lill-membri onorevoli tal ġew eletti fil-Parlament Ewropew ġdid. Fissem il komissjoni aħna nħarsu il-qoddim lejn kooperazzjoni kostruttiva ma'kom anki fuq dawn l-sfidi internazzjonali li għanna qoddimna. <clears throat> Is-suġġett tal-dibattitu tal-lum huwa wieħed minn dawn is-suġġetti. <clears throat> Is-Sinjura Ferrero Valdner bħalissa qiegħda tivvjaġġa u għal daqstant jiena talbuni nitkellem eh, fisima' u jena eh, kontenta. Dan il-Parlament għandu eh, ruol importanti biex iżommu biex tiżviluppa relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Islamika tal-Iran. Kienem hemm eh, minnaħa, miż-żewġ naħat fi żewġ pajjiżi biex eh, irawmu il-komprensjoni reċiproka. <clears throat> Hemm strumenti reċiproki bazijiet fl-Iran u il-Komissjoni edha eh, għanda uh, f'moħħa li tkompli tużom dawn l-istrumenti. Eh, dal-aħħar il dibattitu tal-lum huwa ċentrat fuq <clears throat> l-elezzjoni reċenti u l-avvenimenti li żviluppaw wara kif għal il-rappresentant tal-Kunsil dini għak kwistjoni ta' kompetenza ta' ċittadini tal-Iran, pero hemm sinifikativita iktar wisa u ħaġa tajba li aħna insegu l-izviluppi. L-Unjoni Ewropea ħadet pożizzjonijiet ċari fuq is fl-Iran wara l elezzjoni tal-President u baqgħet maquda eh, fil-pożizzjoni tagħha l-Unjoni Ewropea. Aħna esprimejna rispett sħiħ għas-sovranità, però aħna imħazbin fuq il-violenza ta' wara l-elezzjoni. U dana huwa imħabba fil-fatt li kull fej jiġri dan għajimna eh, tħassib anki jekk jiġri f'postijiet oħrajn fejn ikun hemm telf ta' eh, imwiet, fejn ikun hemm imwiet ta' ċittadini eh, l-akkużi huma infondati s soppressjoni tal-demostrazzjonijiet eh, li waslu għal arresti u dawn huma ksur ta' drittijiet tal-bniedem u ma, ma, ma, ma, ma nistawx li konsidrawom, eh, ma nistawx napprovawhom flibda ebda pajis. il komissjoni eh, tos eh, fermamenti li għanna nżommu dialogu u dana kien eh, kemm qabel elezzjoni kif anki wara. L-Unjoni Ewropea u l-Iran għandhom interessi komuni importanti eh, u daw jinkludu ġrida kontra eh, traffikar ta' droga u anki rifugjati tal-Afganistan. Uh, eh, dawn għandhom bżon ta' kooperazzjoni politika u nittamaw li anki l-Iran eh, eh, taqbel eh, ma' din il-pozizjoni. <clears throat> il komissjoni Għara mela taħseb eh, kif tista tuża eh, l-odda taħħa biex tibni għal-bini kostruttiv fil-Iran eh, biex intejbu il-kooperazzjoni bil-Erasmus Mundus u programmi oħrajn aħna konvinti li għanna nżommu l-kanali kollha ta' komunikazzjoni miftuħin mal-Iran għanna namlu kull ma nistaw biex nimpenjaw ruħam ma' mal-Iran u għanna nkunu lesti biex inkomplu nespandu l-kooperazzjoni fil-futur. Id-differenzi tagħna bħalissa mal-gvern tal-Iran tal-Iran huma ħafna, ħafna minnhom huma gravi, aħna nitolbu lil nappellaw lill-gvern tal-Iran biex infittxu soluzzjonijiet bid-dialogu huwa biss e, billi niddiskutu l-isfidi u fil-rispett e, reċiproku li nistgħu nelbu dawn il-problemi l-Europa għatmaħal għalqet widneja għal dawn il-kooperazzjonijiet u ħatibqa miftuħa l-lum. U jina ninaqat mal-rappresentant tal-Kunsil eh, biex nesprimi għal-Iranjani u l-Armeni illi eh, tilfu ħajjitom fi traġedja gravi illi seħħet illum. Grazzi, Sidjura Kommissarju. Issa niftħu dibattitu għanna l-sur Sarus Morski għal zewċ minuti. Grazzi, President. Jena nishtiq nirifletti it-ton ta' dibattitu fil- fil-komitat tal-affarid baranini li sar e, e, e, li għadu kif sar, kullħat jaf xinu mal fatti L-Unjoni għanda dmir li tisħaq fuq l-Universalità tal- drittijiet tal-bnidem biex eh, segwi il-ksur tal-dawn il- ta' dawn id-drittijiet fundamentali fl-Iran u eh, l-violenza. Aħna mad delegazzjoni tal-Iran il-ġimgħa li għaddejt intqajna mal-rappreżentanti ta' soċjetà ċivili fl-Iran u dan l-aspett tal inna u importanti ħafna fl-opinjoni tagħna. Aħna nappoġġaw l-istqarrijiet li offrit il-Presidenza, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Imma aħna nitolbu li l-Kunsill li tiżgura li l-Istati membri u l-ambasċaturi tagħhom fl-Iran eh, jikunu skont eh, eh, fil-rispet tal-prinċipi tal drittijiet tal-bnidem u għandhom jimpenjaw ruħom li li l-istrumenti kollha għandhom jiġu tużati biex jiġildu kontra dan il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem biex namlu l sforzi kollha biex ikkonem kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili Eh, fe kwestjoni ta' rifugjati, ta' ġlid kontra il-trafikanti eh, ta' droga, etc. Jistaw jgħinu eh, il-kooperazzjoni statejna biex intejbu demokrazija fil-pajis. Il-kwestjoni ta' drittijiet tal-bnidem iva ma rridux nizolawom. Dialogu anki jek dialogu għamu diffiċili ħafna. Aħna dejjem minn periodu diffiċli ma' Iran hemm il-kwestjoni tal-nukleari u eh, nistaw nistaqsu xini għatriq li għanna qoddimna. Nistaw naħsbu fuq is-sanzjonijiet, pero l-Unjoni Ewropea għandha terġa e tibda dialogu l iran fuq dawn il-kwistjonijiet, hemm bżonn insibu mod biex nerġgħu nibnu l-fiduċa u jkun hemm proċess demokratiku. U qatt ma kien ikbar mill issa, rridu nappoġġaw e, il-Kunsill u l-Kummissjoni fl-isforzi tagħhom u rridu inkomplu fl-isforzi tagħna biex insaħħu il- diplomazija parlamentari ma l-Iran. Grazie. Grazie onorevole Serius Voski. Eh, che Grazie sur Serius Voski, Voski li tkellem fisem il-PPS, sanaddu għal rappresentant tal-grupp tal-SD, il-sur Hawit. Thank you very much, President. Grazie, President. Tkun xi tkun l-opinjoni fuq l-elezzjonijiet tal-Iran memx dubju illi hemm xiren ta' eluf illi ġew midruba u ġew maqtula fil dimostrazzjonijiet li saru minn l-elezzjonijiet law f'dan il-pajis. Hemm ħafna persuni wkoll ġew arrestati bħala priġnuri politiki politiċi għal daqstan ta' unek mannix aħna neżitaw biex nikkundannaw dawn l-abużi ta' drittijiet tal-bniedem. <clears throat> u anki l-kwestjoni tal-ġurnalisti fil-Komitat tal-Affarijiet Barranin aħna nistgħu narfu li wieħed mill-aħjar mezzi biex niddeterminaw l-elezzjonijiet ħilsa huwa li jkun hemm osservaturi biex jimmonitoraw il-proċess l-Unjoni Ewropea għandha rekord tajjeb fuq dan u nistaw najdu li il-Komissjoni li eh, marret tosserva dawn l-elezzjonijiet ma setax tajt li seta tkun fiduċuża li irrexxira tagħmel xogħol eh, xogħla kif eh, kif kien ġira. Aħna nixtieq nitlob lil awla biex naħsbu fuq il-ġurnalista Ingliż illi ġi arrestat u, u anki fuq l-student Franċis li ġi arrestat mill-autoritajiet u nixtiequ nitolbu l-presidenza svediża biex eh, tinteressa ruħa f'dawn il-każijiet u tiġġilet għal biex jinħelsu. U kien hemm ukoll Eh, hemm kwistjoni wkoll fuq il-kemoterapija eh, li ġiet espressa f'din il-awla u aħna eh, aħna nixtiequ ngħidu li dik mhijiex il-pożizzjoni tal-delegati kollha tar-Renju Unit. Grazzi, Sur Hawit. Issa fisem il-grupp tal-ALDE Nate Sutenbrock. Grazzi, President tal-Kunsill, kollegi l-Iran, u pajis kbir, popolazzjoni kbira u tazazah. Għanda storja twila u komplikata u għanda kultura kbira l-Iran hija waħda mill-żoni l-iktar importanti fid-dinja strategikament. Kull ma jiġri fl-Iran ma jistax iħallina differenti l-Iranjani u l-Ewropej mumiex a li tbiddel il-reġim. Aħna nħossu fil-fatt li il-popli kollha tad-dinja anki l-Iranjani għandu jkollhom id-dritt li jkunu jistgħu jażlu u jeleġġu il-mexxejja tagħhom u jbidluhom hekk ma jħossux li huma xirqa. L-elezzjonijiet ma jirrispondux għal normi nazzjonali u internazzjonali ta' elezzjonijiet ħirsa u korretti u anki f'dawn l-aħħar elezzjonijiet tal-President ġara dan. Imma mħabba l-pressjoni iranjana hemm parti kbira mill-popolazzjoni li ma aċċettax ir-riżultat u ħarġet tagħmel dimostrazzjoni. Però dawn id-dimostrazzjonijiet ma e, konvinċitx il- e, e, l-autoritajiet e, dimostrazzjonijiet kontew, komplew u ġew ġew imwaqfa. Eh, il-protesti għadhom Serina aħna nikkondannaw dawn il-prosekuzzjonijiet u nitolbu l-autoritajiet eh, tal-Iran eh, jieqfu minn dawn il-persekuzzjonijiet u jeħilsu il-nis li ġew arrestati anki ġurnalisti Ewropej, anki ġurnalisti u kollaboraturi iranjani li kienu qegħdin jaħdmu f'ambaxxati Ewropej. President, kollegi, President tal-Kunsil, Kummissjoni, reġimi li b'dan il-mod et et et, et, et jafas kontra l-ċittadini tiegħu stessu kontra l-żazax ta' pajizu, et jitlef ħafna eh, immaġini dawn iżviluppiet jiġu f'mument meta il-President tal-Istati Uniti propju wera li huwa disponibili għal dialogu mal-Iran. Eh, L-Iran edha titlef opportunità kbira biex ikolla rwol internazzjonali eh, li jistħojla meta wieħed is l-istorja tagħha u l-kultura tagħha. Grazzi. Grazzi ukoll għal fatt li inti rispettajt il-żmien. Eh, Issa nistgħu ngħaddu għal Sur kon Bendit, president, fisem il-president tal-ħodor. Zewġ minuti. Komissarju, kollegi, president. Meta poplu jrid jeħles, jiġilet għal-ħelsin E għajem il-solidarieta tagħna. U dan huwa veru fil-Iranjani, huwa veru illi l-elezzjonijiet e, bdew ħażin. Imma rajna li l-popolazzjoni tal-Iran sabu mod, sabu tieqa biex jesprimu e, xewqa tagħhom ta' libertà u ta' demokrazija. U għaveru li aħna għanna interessi, ħatmu qed jgħid li m'għandniex huwa importanti li jkollna dialogu l-ħin kollu ma' seta terrorista iranjana. Però fl-istess ħin aħna ma nistgħu nistawx eh, eh, eh, naddu għal punt li jmiss. Dak li ġara f'Teheran e, u terribli. E, e, tortura kull jum fil-ħabs tal-Iranjani, mux bis kontra il-ċittadini tal renjuniti ma anki kontra l-Iranjani li jiġu torturati kull jum f'dawn il- ħabs dawn il-ħabsijiet. U importanti li nsibu bilanċ bejn l-interessi tal-popolazzjoni tal-Iran u anki il-ħarsin tal-interessi tagħhom u tagħna. Però mhux dejjem jaqblu daw, din ħaġa komplikata. Però rridu nisħu fuq il-fatt li jum wara jum aħna eh, edin eh, mal-popolazzjoni mal, Ewropea li flimkien mal-Kunsillu, mal-Kummissjoni li analizzaw il-responsabilità eh, ta' Nokia u Siemens eh, fil-repressjoni fil tal-poplu iranjan. E, Mhuwiex possibbli illi dawn il-kumpaniji kbar Ewropej edin jagħtu il-possibilità l-autoritajiet iranjani illi għamlu din il repressjoni tal-libertà u li e, e, u li joħon u libertà f'dan il-pajis. Grazzi, Sur Benditti li tali tajtna l-possibilità li nirbħu. 10 sekondi san għaddu għasur Sur Stevenson għal-grupp. Issa, Sur Stevenson fisseb il-grupp eh, tal-konservativi u reformisti. Grazzi ħafna, President. Sur President, waqt li qed diskutu hawnhekk il-kwistjoni tal-Iran li ġara reċentement, edn jeħtieġ niftakru jem il protest dawk li protestaw li ġew arrestati ħarġuhom u għalquhom l-awtoritajiet iranjani. Kien hemm iktar minn 200 persuna li nqatlu fit-toroq. U kol kienem fostom nega li sar simbolu qawwi ħafna tal-brutalità kontra il-poplu Iranjan mill-reġim faxxist li għandhom hemmhekk. U fil-waqt li nkomplu nkunu komdi hawnhekk f'dan il-post bħala il-soċju l-iktar importanti fil-kummerċ mal-Iran jettiċ naħsbu sedjament jekk u iktar importanti il-flus mill l-ħajiet ta' umani. Għaliex qed nibqgħu nimxu f'din il-kwistjoni, għaliex aħna fil-Parlament nibatu id-delegati tagħna biex ikun hemm relazzjonijiet mal-Iran u fil-fatt f'dawn l-aħħar ħames snin ma kien xejn ħalif e, inservu biex insemmaw il-vuċi tagħna tal-ambasċata Iranjana ġo Brussell u xejn iżjed minn dan jeħtieġ inwarbuha darba u kollox u jeħtieġ nitkellmu b'mod ibes mal-awtoritajiet iranjani l-unika lingwa li jistgħu jifmu dawn il-persuni. Grazie, onorevole. Grazie ħafna, Sir Stevenson. Issa li jmiss Sir Scholz. Minuta. Grazie ħafna, President. Signora Kommissarju, Ministri, kollegi, il-grupp tagħna huwa ippreokupat ħafna bl-izbilanċ li jeżisti fl-Iran u aħna nikkondannaw b'mod qawwi ħafna it-trattament brutali illi taw l-demonstranti u dawk li ġew arrestati b'mod illegali u nitolbu li jkunu eh, mħollija eh, ħilsa millu fiħ. Aħna nikkritikaw il-kummenti fil-mezzi ta' xandir u fil-gazzetti minn ċerti pajjiżi qed jużaw il-sitwazzjoni tal-dawn iċ-ċittadini iranjani għall skopijiet tagħhom. L-ebda ħaġa ma tista' tiġġustifika attakk militari u għalek ma naċċettaw blebda mod dan l-approċ u għalek nifirħu illi kunem eh, dak li għal Sur Obama dwar il- E, rigward il-kwistjoni tal-Izrael li tista' tattakka l-Iran u il-grupp tagħna wkoll hija favur id-diplomazija, l-Iran huwa pajjiż soveran u jaħtieġ li tibqa' timxi fuq l-iżvilupp qed jagħmel u l-gvern ta' stat sovran għandu jimxi skont il-xewqa tal-situazzjoni demokratika. Grazzi Sur Scholz, issa imiss il-kellim, is-Sur Provera, mill-grupp EFD għal minuta u nofs. Grazzi, President. l għolnet nishtiq nifraħ li għal ġejtelet. Issa metan ħarsu iċ-ċittadini li qed jiġu imwaqfa meta ma jablux mar riżultati tal-elezzjoni, iċ-ċensura li hemm għal mezzi ta' xandiru tal-informazzjoni, il-persekuzzjoni tal-oppożizzjoni, dawn huma konferma ta' nuqqas ta' demokrazija fl-Iran. Huma sitwazzjoni li jixtiepu dak li sibu anke f'postijiet ukoll bħal Ċina, imma l-Iran huma iktar ħaġa li eh, t-preokkupana. L-ewwel net jeħtieġ naraw l-ambizzjonijiet eġemoniċi li qed jidru pereżempju fl-Iraq, fil-żona tal-Bassora u fil-Libanu mħabba l-appoċ li tinata li Hezbollah. It-tieni hemm influenza qawwija ħafna illi l-estremizmu reliġjuż qed jingħata għal poter politiku fir-Repubblika Islamika. Il-President Ijad ħafna drabi iddikjara illi distruzzjoni tal-Istat ta' Izrael huwa oġġettiv prioritarju għal politika tiegħu. U għalhekk b'din id-dikjarazzjoni l-irda tal-Istat ta' Izrael hija ħaġa li tjasal hija mod importanti. U wkoll U mal-armanti il-fatt li l-ġrida tal-Iran huwa l-xewqa li t-sviluppa program nukleari il-barra u l-lin mill-kontroll internazjonali. Meta nikkonsidraw li l-Iran jgħandu huwa produttur prinċipali ta' gas u tal-petrolju, l-an prinċipali veru jider illi kollu li jizviluppa din l-arma nukleari biex imbagħad ikollu għawa biex jirrikatta il-pajjiżi fid-dinja ta' zona tiegħu u koll komunità internazzjonali. U għalhekk jeħtieġ nagħmlu sforz qawwi minn politika Ewropea kollha kemm biex insibu bilanċ ġust bejn il reġim ta' lija tal-Aħ u il-sosten biex eh, għal dik il-parti moderata u eh, riformista fl-Iran. U għal din ir-raġuni nistaw nużaw ir rizorzi finanzjari mill-strument Ewropew għad-demokrazija u drittijiet tal-bniedem biex natu appoġġ l-vittmi tal-oppressjoni li qed tiġri. L-ebda intervent politiku iżda ma jista' jkun hemm mingħajr ma ninaqdu fl-azzjoni tagħna. Ikun hemm li kulħadd jaqsam dan ix-xogħol il-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Grazzi President, grazzi Sur Provera. Najt eh, mhux b'riferiment għal dawk li qed jitkellem mhux għal dak li qed tinbiss imma l kulħadd Illum qed nagħmlu ċerta eċezzjoni għaliex għadna kif nibdew imma ma nistawx naqbżu għal iktar minn nofs minuta meta inti għandek dritt biex titkellem bir-rispett kollu qed ngħidulek dan u jeħtieġ illi mhux qed nirriferi għalik sur provera biss imma għal kellima kollha. U għalhekk issa ngħaddi il-mikrofonu għas Sinjura Kristina Morvaj tal-grupp ta' NI għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Signori. Bħala avokatessa ta' drittijiet tal bnidem b'esperjenza ta' aktar minn 20 sena fil-kamp internazzjonali, nixtieq nitlob il-Parlament biex jekk joġbu ħalli jkun hemm leġittimità u kredibilità biex jis jiżamina b'attenzjoni kbira s-sitwazzjoni E, fil-pajizi ta' tile dinja u pajizi ta' li mumiex parteċipanti fil-Unjoni Ewropea. Jħetiġ nħarsu lejn situazzjoni demokratika u l-stat ta' dritt ġol l-Unjoni Ewropea, Specialment f'pajjiżi fl-Ungerija, ħannajdilkom ngħidilkom xi fatti dwar dan. Fit-23 Ottubru tal-2006 kien hemm dimostrazzjoni kbira ħafna ta' xi mittel persuna biex jikkommemoraw il-revoluzzjoni tal-1956 u dan ġiet organizzata mill-grupp l-akbar principali tal-oppozizjoni tal-Fidex li huwa rappresentat mal-PPE u jridu li kollhom l-elezzjonijiet din is-sena fil-Ungrija huwa grupp ta' familji kbar, nies bil-tfal u il-polizija brutali tal-Ungerija attakkaw eh, din il- ġemma b'mod liktar brutali u weġġaw ħafna nies b'mod sever u ħafna mijiet eh, u fl-istess okkazjoni kien hemm ħafna persuni illi zammowhom kontra l-liġi u poġġawhom fil-ħabsijiet u torturawhom. U minn dik iż-data għal dawn l-ħat snin sa issa reċentement fl-2000 Meta kien hemm 216 il-demonstrant, eh, l-istess ħaġa ġara u reġgħu ġew attakkati mill-pulizija kull f'dawn it-tlet snin, f'kull okkażjoni meta kull darba li kien hemm protesta kontra l-governa, mhux fl-Iran, mhux fiċ-Ċina, mhux fil-Honduras, imma f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea, l-Ungerija, l-istess ħaġa qed jiġru. U hemm il-brutalità tal-pulizija u d-detezzjoni illegali. Nitlobkom biex ninaqdu miegħi ħalli dak li għandu xaqsam xejn mal-politika u l-affiljazzjoni politika, jeħtieġ insibu, nsiru nafu x'inhu jiġri biex nagħmlu ġustizzja għal vittimi u nitlobkom bekkjo ġobkom bħala Unjoni Ewropea biex nwaqfu dawn il-violazzjonijiet ta' drittijiet umani ġewwa l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm ċerta leġittimità biex tistgħu neżeminaw is-sitwazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi oħra barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi għall-attenzjoni. Grazie, signora. Grazzi, signora Morvai. U issa, issa Miljan Mon għal żewġ minuti. Jiena se nitkellem dwar l-Iran l-ewwel net nixtieq insemmi nagħti l-kondolenzi tiegħi għal dak l-inċident li ġara dal-għodu meta krasja l-ajruplan. Nixtieq eh, ukoll ngħid eh, il-proċess elettorali tal-Iran li ma sarx b'mod liberu issa. U għalek għandna dawn is-setturi l-iktar radikali illi qed jagħmlu minn kollox biex iżommu il daw kollar li jagħmlu dimostrazzjoni kontrihom. U u għalhekk qed jgħidu wkoll li hemm xi pjani eh, minn naħa ta, ta, ta barra il-pajjiż biex iwaqqa l-gvern. Ovvjament, kien situazzjoni tal-gvern tal-Iran eh, tilef ħafna peace f'daw l-aħħar snin issa jista' jeffettwa l-istabilità tal-pajjiż. Fl-istess ħin tibqa tiżdied il-fatt li l-poplu mhuwiex kuntent imħabba fis-sitwazzjoni tal-petrolju. Hemmhekk u għalhekk is-sitwazzjoni mhux qed tirranġa. L-Unjoni Ewropea tibqa' maquda u tikkondanna kontinwament din is-sitwazzjoni biex ikun hemm iktar rispett tad-drittijiet tal-bniedem. U ħedġ nejnu s soċjetà ċivili, speċjalment dawk is-setturi illi kunem fejn jeħtiex li kunem pluralizmu demokratiku u nosservaw id-drittijiet tal-bniedem. U dawn qed ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea u lejn il-punent in ġenerali biex salvagwardaw il-drittijiet tagħhom. Mbagħad għandna il-programm nukleari li qed ifittex li jiddistabilizza s-sitwazzjoni kollha mondjali u għalhekk jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jibqgħu jimxin il qudiem li tibqa' priorità tal-presidenza attwali jettix li nisistu dwar il-membri permanenti tal-Konsil tal-Sigurta u naslu għal soluzzjoni negozjata għal din is-situazzjoni b'għawwa sħiħa tal-komunità internazzjonali. Mbagħad inħassu l-deċiżjoni li tieħdet il-ġimgħa l-oħra u kien hemm ċar ħafna illi dawk li qed imexxu l-Iran bħalissa huma radikali u estremisti u għalhekk jgħat ma nistgħu <clears throat> nibqaw nagħdu l biex jistaw eh, kollhom fidehom din l-arma nukleari. Grazzi ħafna Sur Milan. Issa naddi il-mikrofonu lis-Sur Munis de Urquiza għal żewġ minuti. <clears throat> Grazzi, President. Nixtieq nibda eh, kont nibda bil-ewwel darba li se nitkellem f'dan il-plenarju illi s-sitwazzjoni fl-Iran ma jkunx provokat mill-protagonizmu tal-Iran li issa biddel b'Ċina, bil-Honduras, bil-G20 u ħafna. Meta rajna illi qatlu dawn il-persuni mis-sunni fil-Iran, u għalek jeħtieġ li jihdu post prinċipali fil-ġurnali imma miex ħaġa li titmexxina l-qoddim fl-aġenda dak li għandu xtaqsam mal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea imma iktar u iktar jeħtieġ taraw illi natu risposta serja u koerenti għal dak li għandu xaqsam għal politika esterna tal-Unjoni Ewropea Ekonomika, dak li għandu xaqsam speċjalment ma' drittijiet tal-bniedem. Nużaw l-istrumenti kollha b'mod koerenti li l-Unjoni Ewropea għandha dispożizzjoni tagħha u ma tmanstaw naqsmu f'biċċijiet il-dialogu dwar kwistjoni diograri u nuqqas ta' dialogu politiku dak li għandu xaqsam ma' drittijiet tal bnidem Jeħtieġ kun hemm e, sissa waqqafna dan id-diskors tal-drittijiet tal bnidem minn l-2004 u ma ma nexriex nwaslu l-ebda missjoni biex jagħmlu jiservu ta' osservaturi fl-elezzjonijiet <coughs> u dawn huma affarijiet serji illi għalhekk jeħtieġ inkunu iktar effikaċi biex nużaw l-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna li sissa ma użanihomx tajjeb. U għalhekk jeħtieġ dan il-Parlament mill-oppożizzjoni tal-Iran jeħtieġ ningħadu ħalli nistgħu l-Iran tista' e, narfu. U għalhekk nikkundannaw il-repressjoni politika u li mux qed permettu l-libertà tal-espressjoni iżda ma jidrix li għanna nirrunzjaw li nkunu potenza biex niddefendu il dritti tal midem il-ġlida kontra l-faqar u għal din raġuni jeħtieġ li kunem hemm dialogu, negozjazzjoniet, infittxu l-interessi komuni, diplomazija u kunem hemm illi inkabru eh, eh, il-kooperazzjoni bejnita u għalek nistaw naslu għal xi ħaġa tajba. Grazzi. Grazie onorevole. Darei adesso la parola. Issa nad il-mikrofonu lill sur Rosbach għal minuta. Grazzi, President. Il-Parlament Ewropew f'okkażjonijiet ta' spiss diġà dibatt il-drittijiet tal-bniedem u l-violazzjoni dwar dan f'dan il-pajjiż. Jekk inħarsu lejn dan, jidir li illi wasal il-ħin illi nieħdu azzjoni konkreta dwar dan, qed titkellmu dwar poplu li qed jixtieq ikollu di libertà u permezz ta' dimostrazzjonijiet fit-toro e, wera responsabilità u għal din raġuni il-taqa ma' azzjoni mir reġim li ġew konsidrati bħala kriminali. U għalhekk jeħtieġ naraw il-rol ta' Kunsil ta' Sigurtà tal-Unjoni tal-Nazzjonijiet Uniti biex bekk nistaw e, dawk li jagħmlu dawn il-żbalji dawn il e, jeħtieġ e, jitqiet qudiem Tribunal Internazzjonali tal-li għamel dawn l-azzjonijiet kontra l-libertajiet tal-bidem. Hawnhekk għandna delegazzjoni ma' delegazzjoni l-Iran u li imbidlet bħala odda għal reġim tal-Iran f'dan il-Parlament maħniex nimxu li maħniex ikonna kooperazzjoni ma' dittatorjati. Grazzi. Grazzi, Signora. Issa naddi il-mikrofonu għas Sur Griffin għal żewġ minuti. Sur President, jiena kont qed nosserva l-1956 eh, f'Budapest is-sena l-oħra u jidir li illi eh, naqbel ma kellima il kritikat il-fat li qed ma nagħtux każ in-nuqqasijiet li jsiru fl-Ewropa. Aħna ipokriti biżejjed li nikkondennaw l-Iran u għanna David Cameron li huwa sponsor tal-UAF li organizzazzjoni kriminali illi dejjem u tak kuljum jimxu qoddim kontra incidenti ġol Gran Britannia. U dan l-istess ħaġa qed isir E għanna MEPs mill-partijiet eh, parti differenti tal-Renju Unit u għalek irridu jimxu bċerta milizja tagħhom stess u jaraw daqxie kif jattakkaw dawk li għom anke b'voljenza e, u għalkem naqblu u nikritikaw kritika ġustifikata qed jintużaw bħala propaganda ta' gwerra mill-interessi moħbija illi nitkellmu dwar attak militari kontra dal-pajis u għalek kanna l-kumpaniji ta' zejt, tal-bini u dawk kolla per eżempju ta' Saudi Arabia kolla jishtiqu jaraw illi l-istat sovran tal-Iran jiġi distrut kompletament patta gwerra. U mux nitkellmu dwar il-distruzzjoni kompleta bluzu nukleari u għalek mannix nżidu il-kelma ta' dan il-kamra kontra ma' dawk li etifiċu li kunem il-gwerra kontra minnaħat tal-punent kontra id-dinja musulmana. U mannix n morru lejn triq tal-gwerra biex n-ġustifikaw eh, u ħafna drabu edin nużaw illi eh, tfal ta' subin zazax ta' 18 sena il nibatu tfal un bate tiġu l-ura f'ġokkaxex jow bla saqajn jow bla idejn u dirajn għaliex qed jġildu f'dik il-gwerra. Jeħtiex kulħadd jieħu ħsieb l-interessi tijaw. Grazzi. Griffin, adesso la parola. Grazzi Sir Griffin u issa ngħaddi il-mikrofonu l sur Kazmaċ għal żewġ minuti. Pani komisarz, szanowni państwo. Sir President, seniori, Il-mod ta' persuni innoċenti huwa dejjem traġiku. Għaliex hemm il-valuri tal-verità u tal-ħelsien. U ma nistgħux ma nsemmux li l-dbatija tagħhom mhijiex għal xejn. Ma nistgħux naċċettaw id dimostranti li tqatlu mill-istat, iżda nittamaw li dawk l-avvenimenti waslu biex il-politiċi u l-pubbliku in ġenerali jarfu l-natura reali tal-reġim tal-Iran. Reġim li njora l-standards internazzjonali tad-dinja moderna. Rridu niftakru dwar dan sabiex nkunu nistaw nibdlu dak li ma naċċettawx. Il-kwistjoni hija x'nistgħu nagħmlu nistaw nappoġġaw id-domanda ta' dawk li tal-proposti li ġew imresqa. L-ewwel l-awtoritajiet iridu jwaqfu l-vjolenza. Il-komunità internazzjonali trid ukoll timmonitora kif ukoll tagħti garanzija drittijiet tal-bniedem. L-Iran għandha tirganizza l-elezzjonijiet ħilsa l Elezzjonijiet bħal daw għandhom jippermettu kandidati, il-kandidati kollha jieħdu semmu mhux dawk li huma biss permessi. Dwar dan eh, ma nistawx ma nsemmux il-fatt li hemm kandidati li m'għandhomx fil-possess tagħhom eh, il-kredenzjali kollha sabiex ikunu jistgħu ipoġġu għall-elezzjonijiet. Ma nistawx imbagħad Eh, ma nappoġġawx lil dawk l-Iranjani li jridu l-bidla, bidla li tista' twassal għal elezzjonijiet ġusti. Biex bekk l-Iran ma tkomplix tkun teddida l sigurtà dinjija. Is-Sinjura Raġavi, il-mexxejja tal-oppożizzjoni tal-Iran, tixtieq li għandu jkun hemm issa l-tmiem tal-reġim Iranjan li tagħmel li għandha raġun. Grazzi, Issa l-sur Maro. Grazie. Grazie, President. Nirringrazzja l-Presidenza Svediza tal-kummenti ta' introduzzjoni li għamlet ta' dibattitu tagħna li nħoss li huma bilanċati u jispjegawlna u koll li femuna xinija responsabilità li għanna fidejna. Jena nishtiq namel kumment illi jiġi mill-fat li jiena bħal ħafna nies rajt fuq il-television il-dimostrazzjonijiet u l-protesta li kien hemm f'dawn il-ġranet. Jekk huwa veru li l hija teokrazija illi hija bbażata fuq il-fondamentalizmu illi hija bbażata fuq l-isem ta' Alla, aħna rajna illi eh, ħafna nies niżlu fil pjazzi jgħidu Alla kbir. Imma xin hija differenza? Id-differenza hija fir-rida, fir-rida u fil- fi determinazzjoni li ma jkunux violenti et joruna li fl-Iran il-libertà, l-imħabba għal-libertà u l-imħabba għal-destin ta' kull wieħed minna ma, ma, ma mitiċ wara 30 sena ta' Repubblika Teokratika ma nsewħx dan, u aħna dan rridu niftakru, rridu nżommu f'moħħna din l-imħabba għal-verità u għal-libertà u din il-devozzjoni lejn il-verità hawnhekk aħna għandna niftakru fir responsabilità tagħna ta' kulħadd għax il-fatt li aħna ngħidu l-Unjoni Ewropea illi tkun determinata u semma leħina mhijiex sempliċement qed ngħidu eh, biex jisħu sitwazzjoni ta' politika eh, u e, e, imma l-fatt illi il-simbolu e, ta' dak li aħna nistgħu nsejħu l-Ewropa maquda ma jistax ma jiġix espress anki f'sitwazzjoni bħal di. Grazzi. Grazzi Sur Mauro, Sana ngħaddi kelma lis-Sur Kellam. Grazzi Sur President. Kien hemm bidla kruċali li seħħet fl-Iran. L-ewwel konklużjoni tagħna lek għandha tkun li l-Iran miex u ser, mux ser tkun l-istess għandarbora. Miljoni ta' Iranjani rifjutaw li jkunu ostaġġi tal-reġim tagħhom u mawrow kuraġġ kbir sabiex jisfidaw id-dittatura. Il-kwistjoni għalhekk miex eh, dwar eh, elezzjonijiet frudati u affarijiet bħal dawn hija li iżda li jkun hemm lokal protesta L-esperti barra mill-Iran qed eh, jiproġettaw dan. Dan ifakkarni f'kwistjoni li seħħet 20 sena ilu fil-Levant tal-Ewropa. Fil-waqt li l-gvernijiet kienu qed jemnu li ħajkun hemm koeżistenza b'sistema f'daqqa waħda miljuni ta' ostaġġi tar reġim komunista bdew ikunu attivi sfidaw is-sistema li mbagħad intemmet. Għal daqstant, hija importanti li narfu li l-approċċ Ewropew ma jistax jibqa' l-istess. Li nħarsu l lin minn elezzjonijiet frodati jew inkella ta' kejs Iwa stmat li waqt 30 sena ta' dittatura iktar minn 5 miljun persuna nżammet il-ħabs, iktar minn 200.000 torturati sal-mowt u reċentament iktar minn 200 persuna inqatlet. Il-Gvern Ewropew il-gvernijiet Ewropej eh, kienu eżitanti min-naħa tagħhom u ma għadu lura mill-li jarfu li l-Iran għandha taraf l-responsabilità tagħha. Rridu namlu tweġiba ċittadini iranjani, rridu naraw li d-dittatura iranjana issa tħallas tal-ħsara li għamlet. Xi fisser? Fisser li l-mexxejja ta' li jiġu fl-Iran lejn l-Unjoni Ewropea għandhom jiġu kanċellati u għandna nirtiraw ukoll l-ambasċaturi li jinsabu fl-Iran bħala messaġġ. U l-elezzjonijiet fl-Iran jistgħu jittieħdu biss isiru biss taħt is-supervizjoni tal-ġnus maquda. Grazzi l-Sur Kilam. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Kabinska għal minuta. Signor, Sur President, Signor Komissarju, kollegi, hekk kif il-kwistjoni fl-Iran qiegħda tiżdied u l-preċedenti issa jidħlu instabilità fir-reġun, aħna rridu nesprimu tħassib tagħna u l-kundanna tagħna iżda d-starijiet ma jistgħux ikunu biss simboliċi u firħa hemm xi mexxejja eh, li qed jitkellmu dwar sanzjonijiet li jridu jiġu imposti fuq l-Iran. Iżda neħtieġu diskussjoni issa fuq il-promozzjoni tal-demokrazija fuq il-livell ewlieni f'dan il-pajjiż. Jiena Pollakka u aħna fil-Levant tal-Ewropa nafu kemm hija importanti azzjonijiet bħal dan bħal għall-istabilment tal-demokrazija. Għandu jkun hemm adattamenti għas situazzjoni tal-pajis, iżda l-esperjenza tal-Unjoni Ewropea ta' qabel fil-Afrika ta' fuq, fil-Vant Nofsani u fil-Vant tal-Ewropa għandhom jiġu eh, evalwati mill-ġdid. Umħarsa mill-ġdid sabiex naraw xirridu namlu fl-Iran x'jista' jsir fl-Iran u dak li huwa effettiv taħt iċ f'dan il-pajjiż. Jiena nixtieq ukoll li jekk irridu nkunu kredibbli l-Unjoni Ewropea tittieħu miżuri fil-Moldova wkoll. Bekk ħajkonna test ġdid fid-29 ta' Lulju fl-elezzjonijiet li se jiseħħu fil-Moldova. Tridu tagħmlu minn kollox sabiex ikun hemm elezzjonijiet demokratiċi u ħilsa f'dan il-pajjiż. Mhux biżejjed li nitkellmu dwar l-appoġġ għad-demokrazija aħna fil-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet Ewropej rridu jkunu aktar attivi f'dan ir-rigward. Grazzi.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 huwa pjuttost ċar li rridu nħarsu lejn il-proċess tal-elezzjoni fl-Iran. Iżda rridu nibdow bl-istqarrija li l-autoritajiet tal-Iran għandhom iwaqfu l-vjolenza u e, e, jaħilsu l-dimostranti l-ġurnalisti kif ukoll ċittadini ta' pajjiżi oħra li qegħdin jingħataw il-ħtija għal din is-sitwazzjoni fl-Iran. rridu nirrispettaw is-sovranità tal-Iran iżda rridu nfakru wkoll fl-istess ħin lill-Iran dwar il-ħtieġa li jkun hemm rispett tal-drittijiet politiċi u ċivili. Jiena beżan li l-Iran tista' tisfrutta l-seta nukleari lilin mill-ħtiġijiet ċivili. Iżda rridu niżguraw li is-sitwazzjoni e, pacifika. paċifika. Grazzi, Signora Kopa. Nixtieq nesprimi id-diqa kbira għall-inċident blajru li kien hemm fl-Iranda l ħodu dibattitu l-lum u kollu dwar l-elezzjonijiet li saħħu fl-Iran fl-10 ta' Ġunju ma nistawx natu messaġġi ħżiena madana kollu, ma nistawx ninterferixxu u ma nix nħaltu l-riżultati tal-elezzjonijiet mal-programm nukleari tal-Iran. Rridu nkunu ċari li l-mira tas-suġġett tal-diskorsi tagħna huwa d-demokrazija fl-Iran. Atmanna nipruvaw nresqu l-kwistjoni tal-nukleari fl-Iran u ninsaw il-problemi li hemm fl-Iran li tifacċaw iċ-ċittadini. Rridu modernizzazzjoni, rispett tal-libertajiet tal helsin tal-drittijiet u l-importanza tas-soċjetà ċivili hija dmir tagħna li nħarsu il-talbiet li kien hemm dwar il-proċess elettorali fl-Iran u tamit għandhom jeżistu għal għal protesta paċifika, għanna nikkundanaw il-violenza u għanna nizguraw li dritt tal-espressjoni specialment fl-Iran ikunu rispettati għax għandhom jiġu rispettati madwar id-dinja kollha. Grazzi. Signora Koppa. Issa naddi l-kelma l-kellim li mis, grazzi. Grazzi, President. nil l-fatt li qegħdin nżommu dan id-dibattitu fl-ewwel ġimgħa tal-Parlament. Sfortunatament il-presidenti tal-gruppi marru kontra l-mozzjoni ta' riżoluzzjoni. Riżoluzzjoni kienet tkun ta' għajnuna f'termini ta' tisħiħ ta' dawk is-sejħiet li huma eh, kontra r-reġim fl-Iran. L-elezzjonijiet li kien hemm fl-Iran qatt ma ħajkunu konformi mal-standards internazzjonali ta' demokrazija. Dan għaliex bosta mill-kandidanti ġew eh, maħruġa mill-lista tal-kandidati u għalhekk qatt ma nistgħu ngħidu l-kandidati kollha kellhom l-istess eh, kondizjonijiet. Naħseb li għandna bżonn narfu li dan ir-riżultat elettorali ma jirriflettax ma jirriflettix ir-rieda ta' ċittadini Iranjani. Rridu li jkun hemm rispett tal-drittijiet u biex nagħmlu dan irridu nappoġġaw is-soċjetà ċivili kif ukoll dawk li qegħdin jippruvaw jiġġieldu għal dawk il-nies li ġew miżmuma fl-Iran. Galer, la parola. Grazzi, Sur Galer. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil Ugluċek. Non c'è? Danke, Herr Ratspräsident. Grazzi, President. Signori, il-ġimgħa li għaddiet bħala membri ġodda kena direttur iranjan li għal li qabel l-elezzjoni fl-Iran kien hemm demokrazija u wara l-elezzjoni li huwa kienet eh, tal-mistħija ma' mlebda demokrazija issa fil-Iran. Kienet frod elettorali komplet, sħiħa u l-maġġoranza tal-nis iranjani ridu bidla iżda dritt li jkollhom dan ġi imneħħi. President tal kunsill jiena nixtieq nitkellem dwar punt partikolari. F'nofsa wissu ħajkun hemm ċelebrazzjoni għal Ahmadinejad. U l-Kunsill u l-Stati membri qegħdin jiddiskutu jekk se jkun hemm rappreżentazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri f'din l-inaugurazzjoni. Nittama li dan ma jkunx il-każ għax naħseb li wara din il-kwistjoni kollha elettorali m'għandux ikun hemm rappreżentazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew tal-Istati Membri minkejja li jiena favur dialogu li jitkompla mal-Iran. Nishtiq nisma xin il-pozizjoni tijak dwar dan. Grazzi. Issa naddi l-kelma l-Antonio Panzeri. Eh, Presidente, c'è sempre... Grazzi President, hemm dejjem riskju meta nitkellmu dwar il-politika barranija bħal din tal-lum e naslu daqxej tard għal dak fil-fat li qed isir fid-dinja. Bla dubita ta' xejn il-Parlament Ewropew jistgħu jkollu funzjoni importanti biex jimressa l-Ewropa fl-istess kontest internazzjonali ħalliħu bis-serjetà dak li qed jiġri u jara l-inizjattivi kollha qed jieħdu ħalli l-proċess ta' demokratizzjoni fl-Iran qed jimxu il qoddim jix nevittaw illi l-attenzjoni tal-opinjoni politika mondjali fil dwar għal-vot tal-Iran u il-manifestazzjonijiet u l-sar u bat f'daqqa waħda kollox jintesa u jkun hemm silenzju sħiħ dwar is-sitwazzjoni tal-Iran. Biex kwistjoni tal-Iran jeħtieġ nżomm l-attenzjoni sħiħa u jeħtieġ namluħ dan. U kol presidenza svediza, u nirringrazzja l-Presidenza li għale dan li kun hemm fl-imkien flimkien mal-Istati Uniti u mar-Russja u pajjiżi oħra biex inbidlu s-sitwazzjoni fl-Iran biex ikun hemm id-drittijiet demokratiċi u kol il-kwistjoni nukleari. Grazzi. Panzeri anche per per Grazzi Sur Panzeri. Grazzi u kol tal-li zammejt mal-ħin tiegħek. Issa naddi nkelma l-Sur Miro Kwadras. Grazzi, Sur President. Fis ġimat li għaddew rajna kommozzjoni kbira dak il-eroizmu u il-kuraġġ tal-poplu iranjan meta e prezenta ruħu bideħ stess kontra il- l-armi ta' dawn il-kattiverji li għatawom l-autoritajiet. U fl-aħħar tal-demonstrazzjoni kienem sinjal ċar tal-volontà tal-Iranjani illi jiexu b'mod demokratiku tas-sew. Sur President tal-Kunsil, ir-risposta tal-Unjoni Ewropea kienet deboli ħafna, kienet risposta bla kuraġġ jeħtieġ nabatu sinjal qawwi ħafna politiku biex juru illi aħna ma naċċettaw blebda mod dak li qed isir id-dittatura teokratika ġoliran. Is-soluzzjon diġà issemmit mill-lider ta' reżistenza li għad fl-eżilju għasuktarġan u jeħtieġ illi nwarbu il-lider supremu u jkun hemm assembleja ta' esperti biex issejjaħ elezzjonijiet ħilsa u li jkunu kontrollati fis situazzjoni internazzjonali. U kull ħaġa li mhux hekk ikun qed naħlu żmien u ma nistgħux naslu għal soluzzjoni. Grazzi. Grazzi onorevoli Vidal Quadras. Grazzi sur Vidal Quadras. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Rutman. Hij doet het. Voorzitter, mag ik beginnen om de raad. President, nishtiq nibda billi ngħid lis-Sur Bilt li nilqaw bisħieħ l-kariga liħa. ħajkollu xur bsin ħafna u d-dimu għalix ħajkollu jirfa fuq spalleħ responsabiltajiet għall avvenimenti importanti madwar id-dinja. Fuq l-Iran din ir-reġim fil-pajis u diffiċli li wieħed jifmu jipprova jobsor se, se jagħmel jekk natu ħarsa lejn l-ottika Eh, reliġjuża naraw li hemm reġim li qed jitkellem issa dwar korruzzjoni, dik nitkellmu dwar l-Levant nofsani naraw li hemm appoġġ mill-Iran. U għalhekk dialogu ma jgħinx b'mod ġenwin ma jgħinx. Għalina bħala Ewropej għandna nipprovdu aktar appoġġ Għalhekk jiena nixtieq nistaqsi għaliex il-Kunsill ma kienx pożizzjoni li adotta deklarazzjoni aktar ibsa. Għaliex aħna qegħdin komplu najdu dwar dawn id-drittijiet tal-bniedem. Sur Guerrero. Presidente. Grazzi President. Nibda biex billi nikkondanna dak li ġara fl-Iran u repressjoni tal-gvern iranjan kontra id-dimostranti imma jeħtieġ inqawwu l-pożizzjoni għal dawk illi qalu illi jeħtieġ ikonna pressjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet billi nżommu id-dialogu billi nibqgħu nimxu bil-proċessi ta' negozjazzjoni għal l-istorja u l-esperjenza jgħalmuna illi jekk niksru relazzjonijiet għal dejjem ma' reġim autoritarju ma jservux biex jintejbu situazzjoni għal ċittadini stess u fl-istess ħin inaqsu l-qawwa tal-pożizzjoni il daddaħna tana illi qed niddefendu d-demokrazija u d-drittijiet tal-bnedmin f'dawn il-pajjiżi u għal dek jeħtiex nużaw l-istrumenti kollha ta' pressjoni li għandha dispożizzjoni tagħha l-Unjoni Ewropea billi nibdew b'dan il-Parlament u d-dim ir-reġim tal-Iran u fl-istess ħin ukoll inżommu il negozjati li qed isiru il dialogu il-bot biex ninsistu l-waħram, specialment permezz tal-dak l-iktar partecipazzjoni tal-reprezentant Oli Issur Solana. Grazie ħafna. Ora, ora va all'onorevole Magdi Allam. Grazie, e sana del kelma l-Sur Allam. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Illum e l-Iran hija teddida kbira għas sikurtà u għal stabilità internazzjonali. Minnaħa billi tikser ir-riżoluzzjonijiet tal-ġnus maquda fuq il-kwistjoni tal- tan nukleari u minnaħa l-oħra qed tkompli il-rieda illi issaħħaħ l-istat li tiġilet kontra l istat ta' Izrael. Jiena nittama li l ewropa flimkien mal-presidenza svediza tista' tibat messaċ ċar li l-Iran u tajt li il-valuri eh, għad-dritt tal-ħajja u tal-dinjità tal-persuna u tal ħersin tal-azla ma jistawx aħna nisseparawhom mir relazzjonijiet bilaterali u fuq u b'mod partikolari rridu niċċaraw illi id-dritt tal-eżistenza tal-istat ehm, tal-lut mm, mhuwiex negozjabbli u l-Ewropa li għarfet l-Olokaust eh, ma tistax tippermetti li jkun hemm it-tieni Olokaust tal-istat u tal-poplu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 kontra l-Iran. Aħna kontra l-sanzjonijiet li kollom effett fuq il-ħajiet tal-ċittadini tal-Iran. Iżda dak li walara ċittadini tal-Iran u mux il-nuqqas tal-elezzjonijiet iżda il-nuqqas tabilta li naġixxu. Sur President, l-azzjonijiet ifisser li aħna mux kapaċi naġixxu għalek aħna rridu nsejħu għal sanzjonijiet li jiġu imposti fuq l-Iran. Grazzi. Kien hemm tal-boħra l-kelma u nixtieq għalhekk ngħaddi l-kelma. Hemm kontributi eh, ta' valur li qed jiena ta' bħalissa u għalhekk nixtieq nagħti l-opportunità l kulħadd. Is-sur Tanik, jek joġbu. Id-dittatura teokratika tal-Iran ġejja ħatja ta' ħafna reati kon għal ċittadini tagħha għall omosessuali u anki issa kontra l-protest dawk li protestaw. Għalek, mux staġib li kienem dan l-elezzjoni u dil-frodu tal-elezzjoni. Il-reġim ħaj jispicċa Eh, issa jekk unittama li jispiċċa jekk kunem dil-tkomplija tar-rawixta. Nittamaw issa li eh, nizguraw li kunem il-frodi fl-elezzjoni. Ma nidux nipermettu l-dawk li ma kellomx il-possibilità li jkunu maduda bħala kandidati fl-elezzjonijiet tal-Iran. Grazie. Grazie. Issa biex nalqu id-dibattitu li sur naddu la sur ministru Bilt mill-Konsil. Grazzi, President, jina smajt bil-reqa għal opinjonijiet li ġew espressi din hija kif qalu dibattitu importanti ħafna fuq suġġett importanti ħafna. Nistgħu najdu li aħna maqudin fil-evaluazzjoni ta' dak li ġara u qed jiġri, dak li rajna fuq it-televiżjoni u dak li smajna ukoll minn nies e li huwa iktar minn dak li naraw fuq it-televiżjonijiet. Jiena nixtieq niddiskutu ma' xi ħadd minnhom li qalu li forsi maħniex ċari biżejjed. Aħna memx dubju illi meta qablu ma gruppi oħrajn aħna konna liktar ċari, liktar qawjin, liktar determinati f'dawk li esprimew opponi oppożizzjoni. Mm, bla dubju li staqna ħadna nazzjonijiet però daw il-klim li użajna huma bla dubju importanti. Uwa importanti li nifukaw ukoll fuq dak li rajna fit televizjoniet anki qabel 12 ta' ġunju, għax kien hemm Iran differenti minn dik li aħna konna imdorrijin biha. Kien hemm element diġà ta' vitalità, ta' pluralizmu u kien hemm rida ovvja għal tibdil, għall apertura, għal riforma. Issa eh, jekk dika rappreżentax il-maġġoranza jew le, eh, hija diffiċli li wieħed jgħid minn barra mill-Iran. Però eh, il-fatt dak li huwa importanti li kienet ħaġa importanti hija hija murija mill-katastrofi li rajna wara l-elezzjoni, wara 12 ta' Ġunju, ma rridux ninsew dak li rajna qabel però. U is-sens eh, eh, eh, importanti ta' dak li ġara qabel. Aħna ma' udin u fuq il pożizzjonijiet tagħna aħna virtualment qegħdin ngħidu l-istess ħaġa jekk aħna nħarsu lejn l-evalwazzjoni imma li ħaġa diffiċli mhix dak li ngħidu ma dak li nagħmlu vis-à-vis situazzjoni. Hemm żewġ linji l-ewwel waħda hija ovvja l-Unjoni Ewropea għandha tkun leħen ċar tal-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija kullimkien, ikun fejn ikun, ikunu x'ikunu ċirkostanzi. Però hemm fatturi oħrajn li jidħlu fil- poli fil-konsiderazzjonijiet tal-politika, però m'għandix tiddilwixxi eh, eh mill-difiża eh, mil tal-drittijiet tal-bniedem hawnhekk irridu niġildu kontra l-pjena tal-mewt, irridu nitkelmu u nitolbu illi jiġu meħlusa dawk li huma arrestati u illi kunem rispett tal drittijiet tal-ħelsin eh, tal-kull mniedem, kull ċittadin tad-dinja. <coughs> Però mbagħad punt ieħor u forsi hawnhekk ma taqblux miegħi kompletament li ħafna iktar diffiċli li rridu nagħmlu xi ħaġa. Dawnek diffiċli huwa li naġixxu. Kien hemm min alluda għal xi situazzjoni storiċi li kellna qoddimna fuq il-bilanċ bejn l-azzjoni u mhux azzjoni. Forsi aħna nistaw nimxu f'din it-triq aħna ma għat qatt nemnu il-dialogu diplomatiku biss waħdu jista' jsolvi situazzjoni bħal daw. Emżon li jkun hemm fatturi oħrajn, però ma rridux nissew laqas illi hemm xi kwistjonijiet li aħna għandna dmir illi nippruvaw nirsolvu bid-dialogu diplomatiku l-individwi tal-diplomazija eh, Eh, ta' Renju Unit jew l-istudenti Franċiżi, irridu jkun hemm dialogu. Jiena niġi eh, minn pajis li eh, l-wieħed fil-mija ta' ċittadini tagħna ġejjin mill-Iran imorru jiġu fl-Iran. Irridu e, nkunu lesti biex nkunu impenjati u nejnu l-individwi f'każijiet individwali minn ma naħsbu li dana se jsolvi kollox. Jista' E, ikunem fostkom illi ħoss li jem soluzzjoniet iktar sempli, pero ma naħsibx illi mem lebda soluzzjoni jek qabel ma nibdewx nimpenjaw ruħna fi dialogu diplomatiku. Dina ħatkun iktar diffiċli taħt ċirkostanzi, memx dubju. U naħseb illi id-diskussjoni anki tal ġemali li għaddit saħet fuq il-pozizjonijiet u l-affarijiet diffiċli li rridu namlu fix-xhur u fil-ġimgħat u fil-ġranet li ġejjin. Entkom impenjajtuna għallinna fil-Kunsill illi għanna nimpenjaw ruħna mal-Amerika, mal-ġnus ma'uda, mal-Konsil ta' Sikurta, mal-Russja u mal-ċina u mal-komunità aktar wisa. U għek bis nistaw nittamaw illi nistaw forsi nibdew nirsolvu l-kwistjonijiet immedjati, manki forsi l-kwistjonijiet iktar fondi u diffiċli. Jiena għal-dastant nirringrazzjakom tad dibattitu li tajtuna u għacħara għonek bl-unanimità li rridu niddefendu l-valuri tana, pero tkellimna u koll fuq lażli diffiċli u għatti ta' bilanċ rridu li rridu nitħlu fihom fil-żmien li għanna qoddimna. U dak li għanna niksbu għanna nipruvaw namlu kull ma namlu biex niksbu. pero taħsbux se jkun faċli. Nista nizgurakom li l-Kunsil se jibqa jkun eh, impenjat eh, bisħeħ fuq l-aspet kollu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 konsellu l-kollegi. Natalia Semirova, illi kienet kandidata għal premju Sakharov tal-Parlament Ewropew, dal-oddu ġiet maħtufa u edha fidejn il-nis li ħatfuha li ma nafux minnu mal daqstant nitolbu l kunsill l-parlamentari kollha u l-Kummissjoni niprotestaw biex f'Moska, fil-Moska kulħadd jkun jaf li aħna qed naħsbu fiha. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi, Sur Konbendit. Jena zgur li il-Kunsel u l-Parlament se jihdu dan il-kas fidejom. Estur Hawit et jitlop jitkellem fuq kwestjoni personali. Biex għal rekord għax Estur kalbil tkellem fuqi u jiena ma tkellimx il-ġimgħa diħla imma jiena kiku kieku kien hemm bżonn l-Unjoni Ewropea għandha il-possibilità tibat osservatur u illi illi l-Komissjoni ma rnexilix tibat eh, osservaturi fil-fatt. Jiddispieċi li sultanok mu ixaw issa, pero nittama li jikorreġu l-informazzjoni. Kollegi, issa għanna stqarriet u dikjarazzjoniet mill-Konsillu l Komissjoni fuq iċ-Ċina u naddi għal Sur Karl Bilt. President, dibattitu iħor il-li huwa importanti.